Herr Präsident der Republik Lettland, sehr geehrter Il-President tal-Latvija, Valdis Sekles. Huwa pjaċir kbira għalina li hawnhekk qegħdin nilqgħu fil-Parlament Ewropew għall-ewwel darba llum u nixtieq nibda billi nirringrazzjak tal-li lqajt l-istadina tagħna biex tattendi. Illum? meta qegħdin niċċelebraw ukoll l-10 anniversarju tal-Munita Komuni tagħna l-Ewro bħala President ta' Stat Membru ġdid tal-Unjoni Ewropea għandha sew kuntenti li tinsab magħna llum din hija ħaġa pjuttost ġdida li xaħna llum nistgħu nilqawk bħala mistieden formali tagħna u din hija ħaġa pjuttost eh, ġdida vizavi l-Latvija. Għandek din l-okkazjoni nixtieq insemmi l-avvenimenti storiċi li saru fl-2004 permezz ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Għal aktar minn 60 sena pajjiżek kien qed jistenna li jissieħeb mal-Unjoni Ewropea u l-valuri demokratika demokratiċi tagħha u llum qegħdin ngħixu fil-libertà u demokrazija ċ-ċittadini tagħna igawdu minn prospetti li eh, l-antenati tagħna setgħu biss joħolmu bihom u għalhekk sta għalina llum li nesprimu s-sodisfazzjon tagħna b'dan kollu llum l-Unjoni Ewropea qiegħda tiffaċċa sfidi kbar ġodda f'pajjiżek din hija ħaġa li jinħasset ħafna wkoll inti intom ħassejtu l-effetti serji ta' kriżi finanzjarji. U anki il-kwistjoni tal-gas ħasbitkom ħafna għalhekk huwa proprju f'dan iż-żmien ta' kriżi li l-valur ta' sħubija tal-Unjoni Ewropea eh, jidher l-aktar u jinħass il-prinċipju ta' solidarjetà inħossuh propju fi żmien ta' kriżi. Aħna inħossu f'dawn iż-żminijiet l-importanza ta' din il-kooperazzjoni ta' din il-sħobija flimkien mal istituzzjonijiet u l-pajjiżi tagħna illum aħna iktar b'saħħitna iktar qawwija u iktar nista' niddefendu lil nfusna u għalhekk il-Parlament Ewropew għal dawn ir-raġunijiet jixtieq jara tul fis-seħ mara kemm jista' jkun ta' Trattat ta' Lisbona sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista' taġixxi aħjar u tiffaċċja ħjar l-isfidi li għandha qudiem llum. Dan il-kuntest għalhekk f'Ġunju ta' din is-sena aħna ħajkollna wkoll elezzjonijiet Ewropej tal-Parlament li ħaġa importanti u storika wkoll qegħdin naħdmu flimkien f'Ewropa Demokratika u flimkien mal l-istati membri kollha tagħna aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa li dan il-proġett ta' unifikazzjoni jimxi aktar qoddim permezz tal-elezzjonijiet fl-ħanet nixtieq nesprimi tama li iċ-ċittadini ta' pajjiżek in-nisa l-irġiel isibu ruħhom f'pożizzjoni li jarfu l-possibilità u l-importanza tal-Ewropa biex jinaqdu f'dan il-proċess ta' teħda deċiżjonijiet u jimorru joħorġu jivvotaw dakinhar Jina, President, nishtiq najdlek għal darbohra kamina kontent li nistan li akawnek fil-Parlament Ewropew għal darbohra. Grazzi, merħba mill-qalb, fidek. President tal-Parlament Ewropew, membri sinjuri. Nishtiq nirringrazzja l-President tal-Parlament Ewropew ta' dawk il-kentim sbieħ ta' merħba u l-istadina biex nindirizza lill-membri parlamentari tal-Parlament Ewropew u ta' onura li għalli qiegħed hawnhekk illum. Jiena kontenti li nista' nindirizza l-Parlament bil-lingwa tiegħi il-Latvjan. Peress li l-Latvjan huwa wieħed mill-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea dawn l-aħħar ħames snin. Jiena qed nindirizzakom fi żmien meta l-MPs Latvjani dal-waqt ħajkunu temmew l-ewwel ehm, ħames snin tagħhom fil-Parlament, jiena nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzjom ta' kontribut tagħhom. Sinjuri, l-2009 Hija sena importanti ħafna l-Latvija. Matul dis-sena ħankunu qegħdin niċċelebraw il-ħames anniversarju ta' sħubija ta' Latvija mal-Unjoni Ewropea. Din is-sħubija f'dawn l-organizzazzjoni internazzjonali kienet il-lan prinċipali minn meta ħadna l-indipendenza fil-wieħed u design aħna għedna biċċar li nixtiequ Eh, ninaqdu mal-Unjoni Ewropea u n-NATO. Fl-ewwel għaxar snin ta' dan is-seklu eh, tkabbir li sar eh, immarka l-iktar tibdil dinamiku sa minn bidu bdiet l-Unjoni Ewropea. Kienet bidla sinifikanti ħafna li l-Unjoni Ewropea daħlu fija pajjiżi li qabel kienu iżolati kontra rida tagħhom. Pero xort waħda storikament dawn il-pajjiżi kellhom l-istess valuri li huma il-bażi tal-Unjoni Ewropea fis-18 ta' Novembru tas-sena li għaddiet il-Latvja iċċelebrat il-design anniversarju ta' l-statehood tagħha. Kienet data importanti ħafna għalina. Għal darbohra aħna Eh, u rejna u seddaqna iċċawqa xewqa tagħna li nkunu fil stat ngħixu fil stat demokratiku u liberu. Lat illi għamlet l latvja Repubblika fl-1918 għal li ċittadini kollha rispettivament mill-oriġini etniċi tagħhom huma mistiedna li jagħtu kontribut tagħhom għax l-Latvja ħatati drittijiet u tiggarantixxi drittijiet ugwali li kulħadd ħajkun stat demokratiku bil-ġustizzja mhux se jkun hemm repressjoni u inġustizzja fiha. Jiena gbur ħafna b'dawn il-kliem għax dan juri li Repubblika tal-Latvija kienet wriet u sqarriet il- eh, eh, it-twemmin tagħha fid-drittijiet tal-bniedem 30 sena qabel ma eh, dawn ġew mistqarrija uffiċjalment. Għal ħafna snin flimkien ma' ħafna stati oħra Ewropej konna qegħdin marbutin ma' pajjiż illi kien ħares lejn il-valuri tagħna minn lenti kompletament differenti. Kien hemm paċi iva ma dan qisu l-istess paċi li wieħed isib fil-bitħa ta' ħabs. Għax kien hemm ħafna teddit moħbija il-barbarità tal-ideoloġija tad dittatorjat nistaw narraħ mill-film The Soviet Story illi sar minn Elvin Edwin Schnur eh, li huwa direttur tal-film Sladvjan u intwera hawnhekk ukoll. Id-destini tagħna kienu differenti ħafna. L-Ewropa titħares lejn l-istorja tagħha sabiex tkun tista' tħares il qudiem għal futur komuni, lejn futur komuni, nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-Parlament Ewropew għall istqarrija bil-miktub li ġiet adottata fit-22 ta' Settembru Eh, tas-sena li għaddiet. Fil-proklamazzjoni ta' 23 ta' wissu bħala il-ġurnata ta' eh, tfakkir għal-vittmi ta' Stalin u tal-komunizmu. Nishtiq issa nitkellem fuq avvenimenti aktar riċenti. Din is-sena ħankun qegħdin niċċelebraw il-ħames anniversarju ta' sħubija tal-Latvja mal-Unjoni Ewropea u nato Bħalissa aħna irridu ħarsu lura lejn dawn il-ħames snin biex naraw x'kienet l-esperjenza tal-Latvja, x'kienu benefiċċji, is-suċċessi u x'inhu huma il-miri li għandna qudiemna. L-ewwel nett l-aspirazzjoni tagħna li naqdu mal-Unjoni Ewropea Seqdet id-demokrazija fil-Latvja u għenet illi jitwaf istituzzjoni demokratiċi billi Naqadna mal-Unjoni Ewropea l-Latvija l-aspirazzjoni tagħha biex tibbaża l-futuri tagħha fuq identità Ewropea. U l-valuri illi huma għal qalbna l-koll, il-libertà demokrazija, di responsabilta Da, eh, l-istat ta' dritt, l-dritti ta' bniedem, l-ugwaljanza, t-toleranza u l-benessri. It-tini net. Li nisibu mal-Unjoni Ewropea tejbet ħafna il-klima ta' investimenti fil-Latvja. Il-flus eh, Ewropej kif in-nies isejħu il-Fondi Strutturali tal-Unjoni Ewropea eh, ta' tħajja l-ekonomija tal-Latvja. Tlet aħna nistgħu nibbenefikaw mill-movement eh, ħieles tal-persuni aħna mill-isu vizzju tagħna illi Eh, nivvjaġġaw b'mod ħieles fiż-żona Schengen. Tantu faċli issa li wieħed imur jistudja, jaħdem jew ġib esperjenza mistas membru ieħor Ewropew. il il-libertà ħielsa tal-prodotti u s-servizzi din ta' opportunitajiet ġodda l-negozji tagħna x'kulħadd jista' jopera u jaħdem b'mod ħieles għaliex m'hemm l-ebda frontieri u l-ebda eh, dazzi u dwana pajjiż bħal tagħna li għandha suq intern żgħar ħafna dan huwa importanti ħafna. L-ħames punt importanti ħafna l-vuċi tal-Latvja sa qed tinstema' fl-Ewropa u dik tal-Ewropa tinstema' mad-dinja kollha. Aħna kburin li għandna fid-dispożizzjoni ta' din il- mekkanizmu ta' kooperazzjoni tant uniku dan il-mekkanizmu jippermettilna nfittxu soluzzjonijiet proattivi għal sfidi Eh, globali bħalma huma tibdil tal-klima, dak tibdil demografiku, il-ħtieġa għal sigurtà tal-enerġija, migrazzjoni, kif ukoll dak li qed isir issa kriżi fis-settur finanzjarju. il latvija mhux biss ibbenefikat mistrumenti politiċi ġodda u ekonomiċi imma anki ħadet responsabilta ikbar għal fattur tal-Ewropa in ġenerali. Din hija responsabilta li aħna għandna lejn in-nies tal-Ewropa. Jekk niftakru nħarsu lejn is-suċċessi tagħna, irridu nirrikonoxxu wkoll il-fatt li għamilna xi żbalji meta aħna naqadna mal-Unjoni Ewropea. Il-Gvern tal-Latvja ħass li laħaq il-lan tiegħu u kien qisu jieqafu u joqgħod bideħ marbuta issa, però ma realizzajniex li konna fil-fatt fil-bidu tal-proċess u mhux fit-tmiem l-Unjoni Ewropea tagħti ħafna opportunitajiet imma huwa sal kull stat membru illi jużom daw l-opportunitajiet. Aħna ma użajniex l-opportunitajiet kollha li natawna, mhux dejjem użajna l-politika ta' koeżjoni bl-aħjar mod possibbli u laqas mużajna l-opportunitajiet finanzjarju kollha laqas. L-istituzzjonijiet tagħna għadhom qegħdin jitalmu kif jaħdmu f'kuntest Ewropew għax ma konniex għedin nifukaw bizzejet għall-introduzzjoni tal-Euro, per eżempju, din hija żball minnaħa tagħna li qed jidher ħafna iżjed issa fi żmien ta' kriżi finanzjarji. Però anki l-ikbar xettiċi kollhom jammettu illi il-bilanċ tal-sħobija tal-Latvja fl-Unjoni Ewropea huwa wieħed pożittiv. għal xi ħadd fil-Latvja li jixtaq jerġa' jmur lura meta l-Ewropa kienet għandha l-frontieri tal-dwana u d-dazzu hemm xi ħadd irid joqgħod fil-kju qabel ma jista' jidħol minn stat membru għal ieħor għan xaħat li jerġa jishtiq daħħal l-ostakli għal libertà ħilsa tal-edukazzjoni, tax-xogħol, tal-esperjenza. Le, anke l xettiċi jidrawam l-affarijiet tajba u l-benefiċċji. Ma jibqgħux iktar xettiċi, siru biss xettiċi. Senjuri, situazzjoni tas l-ekonomija globali marret għall-ar fl-aħħar xhur u bidlet l-rwol tal-gvernijiet fil-proċess ekonomiċi. Sissa il-swieq finanzjari setaw eh, jizviluppaw liberalment, aħna konna konvinti li s suq jista' jirregola lilu nnifsu. Aħna emminna fis-suq, ħsibna illi kollox ħajqaf postu. U fil-fatt hekk ġara, imma fi żmien ta' din il-kriżi globali qegħdin naraw kemm kienet ta' dannu l-effett tagħha sistemi finanzjarju l-ekonomiji tagħna. L-ħaġa hija li ċ-ċittadini n-nies komuni illi qegħdin jiġu affettwati ħażin. L-avvenimenti li rajna fis l-aħħar tas-sena li għaddiet u rew li l-gvernijiet irid kollhom rwol aktar attiv fil-proċessi ekonomiċi. Aħna konna qegħdin immexxu l-ekonomiji tagħna bajnejna nofshom magħluqin nafsna raqdin. Kena ħaġa sfortunata ħafna u omna e, tart wis. F'din is-sitwazzjoni iridu nsibu soluzzjoni għall-Ewropa u għad-dinja kollha kemm id-dinja għandha bżonn ta' rispons koordinat, globali koordinat biex jerġa' iħeġġeġ ċerġa jgħajem it-kabbir ekonomiku li ikollna mekkaniżmi għal sistema finanzjarja ġdida ħajkollna bżonn mekkaniżmu ta' supervizjoni b'saħħtu, però ma rridux nipponu restrizzjonijiet fuq il-proċessi tas-suq u ta' inizjattivi. L-insibu approċ bilanċjat ħajkun ta' sfida kbira għalina aħna l-Istati Membri Ewropej għanna l-vantaġġ niku li nistgħu nimplementaw l-attivitajiet nazzjonali tagħna b'mod koordinat u għalhekk. Insibu soluzzjonijiet aktar sostenibli u uniti. Aħna kontenti b'dak li għamlet il-Kummissjoni sissa biex ipproponiet il-pjan għal l-ekonomija Dina ħa tipprova tqajjimna daqsxejn fuq saqajna. Issa ħanħares imma lejn is-soluzzjoni nazzjonali l-kriżi globali affettwat il latvija wkoll intqal li l-Latvja qed tesperjenza waħda mill-iktar operazzjoni ta' salvagwardja ekonomiċi l-iktar gbar u konfliġenti fl-aħħar żmien fl-Ewropa f'dawn l-aħħar snin. Iħdu naraw kif nistabilizzaw is-sitwazzjoni finanzjarja mela kemm jista' jkun b'mod effiċenti. Mhux faċli ma nistgħu nelbu biss lil kriżi jekk ikollna viżjoni ċara. Ma rridux nieħdu soluzzjonijiet ta' malajr illi ma jkunux sostenibbli fuq it-tul ta' żmien u mbagħad fil-futur. Il-sena l-oħra il-partiti ta' fl-oppożizzjoni fil-Parlament eh, qablu fuq approċ komuni il-pjantazzjoni li ippropona il-gvern dan il-ftehim jagħti eh, mekkanizmu apposta għal self loans li jingħataw għal ċittadini tagħna. Għan niffaċilitaw ukoll l-esportazzjoni, niggarantixxu l-kompetizzjoni ġusta, tnaqqis drastiku fid-deficit tal-current accounts u l-introduzzjoni tal-euro fl-2012. Meta naqdu li naqdu fl-Eurozone ħadku waħda mill-miri strateġiċi mill-aktar importanti tal-Latvja biex inkunu nistgħu insaħħu l-istabilità ekonomika tagħna. il latvija ma tħalliċ waħda biex skampa bis situazzjoni mhux biss l-organizzazzjoni internazzjonali imma anke l-istati membri u l-istituzzjonijiet Ewropew qegħdin jgħinu lilna biex eh, niffaċċjaw dan il-problemi tagħna, aħna napprezzaw ħafna din it-turija ta' solidarjetà. Sinjuri, kull tkabbir li sar fl-Unjoni Ewropea mhux biss sieħab pajjiżi ġodda fl-Ewropa ma poġġa wkoll punti ġodda fuq l-aġenda tagħna Latvija issieħbet fi żmien meta l politika tal-ġirien kienet għadha qed tiġi iffurmata. Sa minn dakinhar l-Unjoni Ewropea saret eh, attur iktar attiv fil-politika barranija u dana nistaw naċċirbixxu għal parteċipazzjoni tal-istati membri l-ġodda. il lazvja dejjem ħadet eh, ideja wiesa ta' din il-politika tal-ġirien li l in mir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għal pajjiżi ġirien li maħħom għandha frontieri fuq il-baħar jew fuq l-art. Fil-kontest ta' din il-politika rridu niskelmu dwar ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fuq livell globali flimkien ma' pajjiżi tal-istess opinjoni l latvija promovit involviment attiv tal-Unjoni Ewropea fil-reġjun tal-Vant u għalhekk issa għandna din il-politika ġdida l-Eastern Partnership biex nipromuovu l-qafas tal-politika tal-ġirien mod speċifiku imma għal dak ir-reġjun. U bekk ikolna politika iktar effettiva u ambizzjuża f'dan il-qasam mill-Latvja għal inizjattivi tal-Kummissjoni Ewropea. L-Eastern Partnership rrit isaħħaħ il-rabtiet ekonomiċi u politiċi bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tar-reġjun u fl-istess ħin issaħħaħ il-kooperazzjoni reċiproka fir reġjuni nnifsu. Il-iżvilupp tal-Eastern Partnership irid ikun abbażi ta' differenzazzjoni u nħarsu lejn kull każ eh, waħdu b'mod uniku. Hemm pajjiżi li jixtiequ li eventwalment jissieħbu mal-Unjoni Ewropea oħrajn għandhom għanijiet u miri oħra. Il-politika tagħna tkun ta' suċċess biss jekk aħna nikkooperaw mal-pajjiżi kollha tar-reġjun natuhom għajnuna fejn u meta jkun hemm bżonn. Apparti minn hekk jiena irċivejt feedback tajjeb ħafna biex inkomplu insaħħu u nżida nżidu kooperazzjoni tagħna mal-pajjiżi tal-Asja ċentrali. Sena l-oħra jiena żort il-Kazakstan, l-Uzbekistan u oħrajn u pajjiżi oħra. Aħna dejjem appoġġajna din il-politika ta' ġirien tal-Unjoni Ewropea bekk ħanibqgħu nagħmlu, ħanibqgħu naħdmu biex intejbu il-relazzjonijiet eh, bilaterali. Il-kontribut tal-Latvja ma għal dimensjoni tal-vant ħatkun ibbażata fuq il-fiduċja li għanna li toħroġ minn storja komuni u l-arfin tal-istorja tal-pajizi. il latvija flajnejn tal-imsieħba tal-vant hija biss pajis tkun pajis biss wieħed fost l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea u mhux il-bieb il-gejt għalli permezz tagħha jaslu għall-Ewropa. Il-Latvija tista' twassal biex il-pajjiżi jifmu iktar l-Unjoni Ewropea l-valuri tagħha l-anijiet tal-Eastern Partnership u l-politika tal-ġirien. Aħna dana qed opportunità biex nisimgħu li ġirien tagħna naraw x'in il vizjoni tagħhom għal futur u relazzjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea. Aħna konvinti li tkun ta' benefiċċju għall-Unjoni Ewropea għal fatt li l sem Partnership ġimni di anki waqt din il-Presidenza ta' Repubblika Ċeka. Fl-ewwel ġranet ta' din il-Presidenza kellna il-kwistjoni tal-enerġija. Jekk il-kwistjoniet tal-krizi finanzjarija importanti tant hija dik tal-enerġija u s sigur tal-enerġija din tkun dejjem fuq l-aġenda tagħna ħajsiru aktar b'aktar importanti. is sigurtà tal-enerġija għandha dimensjoni esterna distinta ħafna differenti ħafna, għalhekk ma nistgħux narawha waħedha jridu naraw fil-kuntest ta' l affajt li qegħdin jiġru fid-dinja kif rajna pereżempju fil-każ tal-Ukrajna u tal ġorġa anke fil qudiem eh, fil-passat l-Unjoni Ewropea kienet taħseb li l-kwistjoni tal-enerġija hija xi ħaġa nazzjonali mhux xi ħaġa Ewropea, imma l-avvenimenti f'dan is-settur fl-aħħar snin bħal pereżempju il-twaqif tal-provvista tal-enerġija, il tnaqqis anke tar rizorsi promovew ftehim eh, komuni bej il-pajzi tal-Unjoni Ewropea u l-iżvilupp tal-politika tal-enerġija. Lan ewlieni politiku huwa li naċċertaw li jkun hemm eh, provvisti tal-enerġija li jkunu tajbin għall-ambjent sostenibbli u rinnovabbli. Pero ix-xogħol li sar bħalissa għazma kien daqsxejn eh, mhux kostanti. Aħna fl-Unjoni Ewropea għamilna eh, biċċet ta' xogħol u miri ambizzjużi li rridu issa nwettquhom għadna biss fil-bidu ta' vjaġġ twil biex noħol u suq waħdini għal-enerġija u anke diversifikazzjoni tal-sorsi tal-enerġija. L-aħħar avvenimenti ta' Russja uh, fetħu najnejna u rewna li hemm bżonn li nsibu soluzzjoni. Irridu nużaw eh, dawn l-affarijiet sabiex aħna kunu nistaw noħol u suq waħdini tal-enerġija. Ma nistawx nippermettu li din ir-rieda narawa tinħal bħal eh, silġ fir-rebbija. L-Unjoni Ewropea għandha l-odda biex tindirizza dawn il-kwistjonijiet u għalhekk issa stalina biex nużaw dan l-odda. Ħaġa oħra importanti hija l-integrazzjoni tal-suq eh, tal-enerġija tal-Baltiċi. tal suq tal enerġija tal baltiċi L-integrazzjoni tal-reġjun tal-Baltiku eh, ma kienx kostanti. Kien hemm ħafna l-infrastruttura hemmhekk żviluppat b'mod rapidu imma l-enerġija isa wafqet l-iżvilupp tagħha. L-inizjattiva biex insaħħu s-solidarjetà u s-sigurtà tal-enerġija fl-Ewropa hija marbuta wkoll ma' dak li jsir fissu u fl-istati baltiċi. Jiena naprezza. L-rol tal-Izvezja f'dan il-din il-kwistjoni diħa jkollha ċans ukoll ispoġġija fuq l-aġenda tagħha waqt il-Presidenza fit-tieni nofsa din is-sena. L-Unjoni Ewropeja għandha reġjuni importanti ħafna li jvarjaw mill-Mediterran għal bahar Baltiku. Sinjuri, is-sigurtà tal-Ewropa u l-anijiet tagħha baqgħu l-istess. L-ambjent li aħna ma jridu l-anijiet ta'ħna nbiddil l-ekonomiji dinji u miktar marbutin issa mill-li kienu 50 senilu. ilu. Issa għanna atturi ġodda fix-xena globali huwa biss jekk aħna nkunu konsistenti kien ħarsu l qoddim u iktar importanti kien kunu uniti nistaw ma noħorġux telliefa jekk naħdmu fl-imkien inkunu nistaw u il-wedit tagħna u hemmhekk inkunu nistaw aħna nilħu l-anijiet illi eh, il-ċittadini tagħna f'dawna li nilħuhom. L-Unjoni Ewropea wriet il-kapaċità tagħha li toffri perspettiva usa għal futur Ewropew b'mod partikolari kien hemm approċċ bilanċjat għal politika it-kabiru l-izvilup ta' spinta għal pozizjoni Ewropea fid-dinja u din it-kabir u għal potenzjali aħna rridu nużaw sabiex fis-snin li ġejjin l-Unjoni Ewropea tkun imsieħba importanti għal għal l-ekonomija emerġenti. Huwa impossibbli illi ma nistawx aħna ma narawx kemm għandu rwol importanti l-Parlament f'dan kollu. L-Parlament ħajkollu rwol akbar fil-futur. Huwa importanti li aħna nsess u l-unità u diversità tagħna irdu nkomplu naħdmu fuq il-proġett Ewropew. Dan huwa x-xogħol li rridu nagħmlu u rridu nagħmluh flimkien hija responsabilta komuni tagħna lejn l-Ewropa. U importanti ħafna illi l-Unjoni Ewropea ma tinqasamx. L-istati membri tal-Unjoni Ewropea jridu joħorġu b'soluzzjonijiet illi eh, jippermettulna niffaċċjaw l-sfidi tal-futur. Il-riżultat dwar it-Trattat tal-Lesbona li rajna fis-summit li għadda, qed il- il-mezz biex din it-trattat tal-Lisbona jkun jista' jippermettilna nsaħħu l-pożizzjoni tal-Ewropa fuq livell globali. L-effett ta' trattat tal-Lisbona fil-prattika però ħaj jiddependi fuq ir-rida politika tal-Istati membri u l-istituzzjonijiet Ewropew u l-unità u rida li wieħed jibqa' eh, maqut. Unuru s-solidarjetà sinjuri sal-2004 lan tal-Latvja kienet isħobija mal-Unjoni Ewropea mill-2004 imma il-għaniet tana eh, podġenjaw fil-kontest fil-qafas Ewropew. Ma nistaw aħna nikkonsidraw li nafus nasa li maħniex parti mill-Ewropa. L-għaniet tal-Latvja nistaw għom u nwettquhom biss jekk ikunu eh, jidħlu jekk ikunu maqudin ma' dawk tal-Ewropa. Nistaw nilħuwa ma xi jirriflettu wkoll il-viżjoni ta' kull stat membru l-Unjoni kajat mibnija fuq valuri komuni u rridu nsaħħuha. Fid-diskussjoni permess ta' diskussjoni pubbliċi aħna nkunu nistgħu naraw x'inhu l-valuri komuni u flimkien nistgħu naqblu fuq dawk il-valuri illi jiffurmaw il-bażi tal-Unjoni Ewropea hija huwa x-xogħol tal-politiċi kollha mod partikolari tal-mexxejja Ewropej biex jinkoraġġixxu diskussjonijiet ħalli niddefinixxu dawn il-valuri Ewropej. Ejja ħarsu lejn il-futur kif naraw għall-Unjoni Ewropea u l latvija fil-futur. Fil-2015, per eżempju, wara il-kriżi ekonomika ħajkun hemm ħafna ċentri ta' setat li jiżviluppaw fosthom waħda minnhom diħat kol l-Unjoni Ewropea l-Ewropa ħajkolla kapaċità illi tibqa' maquda għaliex huwa biss flimkien li jista' aħna nistgħu nilħu eh, l-għanijiet tagħna. L-Unjoni Ewropea ħad tibqa' l-esta li tilqa li l-Ewropej kollha li jirrikonoxxi l-valuri tagħha din l-unità fid-diversità tkun il-muftiħ tal-rol biex nżidu l-rol tal-Ewropa fil futur l-Unjoni Ewropea ħat ikber imma ħat tibqa kapaċi taħdem b'mod effettiv l-Unjoni Ewropea ħat tkun tista toffri sikurta u stabilta anke fil-pajjiżi tagħha dawk tal-ġirien nkunu nistaw u koll ikollna rwol eh, fuq dimnet fi xjenza u l-kultura fuq livell globali. Musta jkun hemm pajjiżi żgħar u kbar Ewropej ġodda jew qodma l-pajjiżi ħajkunu ġudikati mill-suċċessi eh, tagħhom u mhux mill-kriterji ġeografiċi tagħhom. L-Ewropa ħatkun maquda ħajkun tkun magħmula minn reġjuni li jiddefendu l-interessi tagħhom imma jikkooperaw bejnietom u għalhekk ikonna benessru l-iżvilupp fl-Ewropa kollha kull pajjiż kont il-kapaċità u l-arfin tagħha tikkontribwixxi għal dan l-iżvilupp. Se jkun ir-rwol tal-Latvja mela fl-Unjoni Ewropea fl-2015? Latvja ħatkun għaddiet mill-kriżi u Rigga ħatkun waħda mit-ċentri li qegħdin jizvilupaw jikbru fl-Ewropa. Fl-2015 għall-ewwel darba fl-istorja tal-Istat Indipendenti tagħna il-Latvja ħatkun qiegħda tindirizza il-kwistjonijiet globali għaliex il-Latvja kollha presidenza Ewropea aħna ħanħarsu lejn il-ġirien tagħna tal-Vant. Il-vizjoni tagħna ta' Ewropa miftuħa u integrazzjoni ta' l-esperjenza ħajkun ta' stimolu għal l-erfin komuni. L-2015 ma baqalux ħafna sitt snin biss. Seklu ilu, poeta Latvjan qal illi huma biss l-affarijiet li jinbidlu li jibqgħu jeżistu dawn il-klima dom jgħoddu llum. M'għandix dubju l-Ewropa ħadd inbidel ħassir iktar b'saħħitha ekonomikament fil-kooperazzjoni reċiproka fil-benesseri ħassaħħaħ ukoll il-valuri tagħha. L-Ewropej ħajkunu gburin illi huma Ewropej u li huma ukoll eh, ċittadini ta' pajjiżhom. Irridu nżommu l valuri ta' kull ċittadin għal pajizu u fl-istess il-valuri Ewropej dak huwa l-futur. Sinjuri, l-iżvilupp huwa il- eh, eh, huwa l-kejl ta' suċċess tagħna. Nixtieq nistedin il-membri kollha Ewropej biex jifirxu il-dallarfien tagħna x'inhuwa il-mili tagħna x'ħaj kif ħajkun qed ikun ta' impatt dan fuq iċ-ċittadini tagħna. Grazzi lill-membri kollha tal-Parlament Ewropew għax-xogħol tagħhom matul dawn l-aħħar snin li għaddew. Nawguralkom kun suċċess fix-xogħol tagħkom fil-futur u anki fl-elezzjonijiet li ġejjin. Grazzi. Herr Präsident, ich darf Ihnen im Namen des Sir President, għan nom tal-Parlament Ewropew, nixtieq nirringrazzjak għad-diskors tiegħek, nirringrazzjak għal-kuraġġ Ewropew tiegħek, għar-rieda qawwija tiegħek, ħadna gost nisimgħu it-tifħir li inti kellek għal-Parlament Ewropew u dan bir-raġun għaliex jiena niftakar li fil tini tieni parti tal-snin design waqt il-diskussjonijiet u negozjati għas ħubbija il-Latvja u Slovenja ġew esklużi u kien il-Parlament illi stieden l gvernijiet u talabhom li jiżguraw il-Latvja, Litwania u Slovenja ikunu involuti f'dawn il-negozjati. Ek, kien propju hekk illi seħ illi Latvja, Litwania u Slovakkja daħlu fl-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' Mejju 2004 semmejt il-kwistjoni ta' l-enerġija u eh, nerġa' insemmija jien u nwieġbek fil-qosor dwar dan il-punt. Aħna għanna kommissarju, kompatriota l assur Andrea Spielbags li il-sen il-ġimma li għaddit ħadem ħafna f'din il-kwistjoni u fil-disgwit li kienem bejn ir-Russja u l-Ukrajina nixtieq Nirringrazzja l kommissarju Pilbags għal xogħol kollu illi jagħmel biex nikkonkludi sur President ngħidlek dan. Inti semmejt ukoll il-fatt illi l-Latvja qiegħda titgħallem u naħseb għandek raġun imma dawk illi jamlu parti mill-Komunità Ewropea jew mill-Unjoni Ewropea u ilhom jamlu parti mill-bidunet qegħdin jitalmu wkoll anki mill-esperjenzi tagħkom. Jekk aħna nkunu lesti li nisimgħu l xulxin u nitalmu minn xulxin, allura mela dan se se jgħinna l koll u jsaħħaħna l-koll għabbażi ta' valuri komuni aħna nkunu tassew b'saħħitna demokratiċi u ħilsa. Grazzi ħafna uh, Onorevoli President, u grazzi ħafna tal-li oġbok tina għatmana unnek illum. collègues nous allons terminer les explications de vote. Mela sa nkomplu bl-esplikazzjonijiet tal-vot u naddu issa